Eh, um, ejjew nifukaw fuq dawn il-problemi, problemi li qed joriġinaw wara kollox minn rom infushom. Grazie. Grazzi. Bekk nagħlqu dan il-punt. L-ordine del ġur. Skont l-aġenda tagħna għandna rapport tas Sur Fernandez dwar eh, it-tħul u l-ispejjeż nefqa tal-2012. Taqsima wieħed tal-Parlament naddi il-kelma għal erba minuti lir rapporter lill onorevoli Fernandez jekk joġbok. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Qabel xejn, ringrazzjament lil dawk kollha involuti fl-abbozzar ta' dan ir-rapport u d-diskussjoni. Ringrazzjament ukoll li shadows kollha mill-gruppi politiċi. Dan ir-rapport ifisser il-budget tal-2012 għal-Parlament se jkun eh, budget oster illi kontrolla l-nefqa għabbażi ta' disciplina. Għaliex meta nqablu mal-proposta oriġinali naraw illi aħna wettaqna tnaqis ta' 49 miljun euro. Il-pożizzjoni tal-Parlament ġiet adottata b'maġġoranza kbira u aħna eh, morna li lin minn din il-pożizzjoni. Jiġifieri aħna qedna illi l-aġġornament tan-nefqa tkun ta' madwar l-inflazzjoni u fil-fatt aħna ma wasalniex sa dak il-punt u allura l-budget tal-2012 naraw illi tassew qed juri tnaqqis qegħdin innaqsu n-nefqa ferm taħt il-20% tal-intestatura 5 l-intestatura għall istituzzjonijiet Ewropej. Xi snin ilu, anzi għal diversi snin ma rnexxi nix nilħu dan il-limitu massimu. Jiena nfakkarkom il-konferenza tal-presidenti qalet illi għanna nilħu l ta' 22% malħaqniex dan il-perċentwal din is-sena fl-2012 se wkoll infadlu se jkollna tfaddil għabbażi tal-prinċipji ta' ġestjoni tajba l-ekonomija, l-efficienza, kif ukoll eh, nefqa adattata. Għana nħossu li dana kollu għandu jkun ġustifikat, nixtiequ li l-nefqa tkun analizzata biex bekk inkunu nistaw infadlu aktar fit fazi ta' twetti u koll. Naħseb l-istituzzjoniet kollha jeħtieġu jagħmlu sforz sabiex jagħmlu tfaddil. Għaliex il-marġini ta' intestatura ħamsa li għandha l-ispejjeż kollha l-istituzzjonijiet tfisser li kunem tfaddil ta' 880 miljon euro. 100 miljon euro suppost għandhom imorru għal spejjeż amministrattivi u dawna għandhom jiġu trasferiti lejn il-qasam ta' Zaza. U għalfejn intistatura ta' Zaza? Għaliex? F'terminu ta' ċess għall impjegi dawn huma il-persuni li l-iktar għandhom diffikultajiet. Dawn ukoll għandhom darbtejn il-livell ta' qatt meta nqablu ma' ġenerazzjonijiet oħra. Iżda hemm raġunijiet oħra tajbin biex nużaw il-priorità tal-2012. Din kienet priorità tagħna wkoll 2011 ovvjament. L-istraġija 2020 li għandha lan li tkun il-bażi tal-perspettivi anke għal 2012 ifisser li dawn huma l-prioritajiet tagħna Jekk aħna eh, inqisu eh, dropout rates mill-iskejjel kif ukoll it-taħriġ għal dawk ta' aktar minn 30 sena, nafu illi dawn huma nies kwalifikati u allura dawn il-gruppi se jkunu koperti. Allura, nittamaw illi dana kollu ġi konsidrat mill-ġdid għaliex iż żazax iridu jkunu priorità għal din għal il-Parlament. Grazzi ħafna niftħu d-dibattitu. Issa kellima fissam il-gruppi politiċi niddew bil-PPE l-Onorevoli Holmeyer. Żewġ minuti. Der Parlamentshaushalt household Il-budget tal-Parlament tal-2012 Signora President, u rapporter huwa taħt pressjoni politiku, finanzjarju u allura hija tajba fil-prinċipju il l budget tal-Parlament għandu jiġi valutat bir-reqqa eh, għabbażi tal-isfond attwali u mhux inwaslu għal aktar zidiet, u dan irid ikun taħt il-limita limiti tar-rata ta' inflazzjoni. Jiena naħseb illi eh, l-anta Sur Fernandez illi hija li żgħażagħ ikunu għan importanti huwa importanti importanti li naraw li ovvjament iż żazax jirċivu aktar eh, finanzjament mill-li kien il-kas sissa għalix huma iż illi li huma qiegħda għall aktar u li għandhom bżonn l-appoġġ. U allura jiena nħoss li din iż żita ta' 100 miljun euro hija xaġa pożittiva ħafna pala rapporter għal politika ta' politika rilevanti nixtieq ngħid illi huwa importanti illi il-bini u koll irid ikun effiċjenti fejn jitlu il-finanzjament. Il Il-nodu attenti sabiex flus li ma jistgħux jintefqu bħala uh, parti mill-budget tal-Parlament uh, jiġu imwarba u dana sabiex ma jintef u bat ta' malaj f'Diċembru. Iżda biex ikun hemm inqas nefqa fuq il-bini. Meta niġu għall-istorja ta' dana kollu, irridu naraw l-operazzjoni blueprint tiġi analizzata u anki eh, nanalizzaw il-flus li ntefqu fil-bini ta' dana kollu. Jiena nemmen illi Rritu kunem notifikazzjoni taħt 179.3 dwar innef f'dan il-proġett. Grazzi ħafna. Fissem is-soċjalisti l-Onorevoli Von għandu żewġ minuti u nofs. Grazzi President, qabel xejn, nrot ħajr l-rapporter għal-mod kif huwa Ehm, kiteb fuq dan il-budget u rakkomandazzjoni li l-Parlament għandha tevita aktar zidit għall-lefqa taħħa 2012. Dan huwa partikolarment il-każ e kif nafu il kunsill se jnaqqas il-budget tiegħu berba fil-mija, il-Kummissjoni wkoll se żid biss b'wieħed fil-mija, il-COR e, 2.9% u l-ekosok eh, b'ammont inqas. L-suġġeriment tal-buro inizjali kien ta' 5.2% kien wisawis u allura għanna din iżida ta' 2.3% dan huwa progress u fil-fatt tnaqqis reali ta' 0.5%. Jiena xtaqt nara eh, iktar eh, tnaqis u ċertament fil-ġejjien jirti konna pjan biex nidentifikaw tfaddil fil-budget tal-parlament. Iżda irridu nirkonoxxu illi tfaddil. Tfaddil sar, nilqa tfaddil dwar it-valutazzjoni tal-valutazzjoni dan sej faddal 1.3 miljon euro u anki għal dakin xaqsan faddil fuq il-politika ta' bini, fuq stationery u anki l-proposta illi innaqsu r reserva ta' kontingenza madwar 3 miljon euro. Dawn ifisser faddil ta' madwar 13.7 biljon euro għapparti il-nefqa fuq il-tkabbir u l-Lisbona. Ovvjament, seta stajna fadanna aktar iżda minn tal-inqas ehm, ħad nazzjoni. Jiena xtaqt semmi żewġ kwistjonijiet pendenti. L-ewwel net suġġeriment tal-100 miljon euro għal intestatura ħamsa li jmorru lejn politika taż-żgħażagħ hekk kif tifisser ir-rapporter. Aħna edna fl-emenda tagħna flimkien ma' gruppi oħra, emenda seba, li dan it-trasferiment jista' jitqies iżda biss brabta mal-prioritajiet Eh, fil-budget ġenerali 2012, ġifiri dan jeħtieġ diskussjoni qabel deċiżjoni tittieħed jekk dana u fejn se jmorru l-flus, jiġifieri fejn se nonfqu l-flus, jekk it-trasferiment tassew iseħ. Għaduk min wis illi aħna nagħtu pen f'dan il-an. Issa, kwestjoni oħra importanti li konna din l-idea tal-European House of European History, iżda dan mhuwiex il-moment eh, li aħna nagħmlu din il-ħaġa x'għandna bżonn pjan ta' negozju u rridu naddu minn proċedura parlamentar, forsi bil-proċess budgetarju iktar tard din is-sena biex bekk il-membri kunu jistaw jfissru l-opinjoni tagħhom dwar dan il-proġett. Jiena nħoss li u importanti li l-Parlament Ewropew jitqis Eh, illi qed jieħu deċiżjonijiet tajbin fuq il-budget tagħna. Il-budget tagħna importanti u rridu niskuraw il deċiżjonijiet tajbin fl-interess tal-pubbliku. Grazzi. Grazie per il gruppo Alde l'onorevole. Grazie ħafna fisem l-Alde issa għanna s-sur Alvaro. Zewġ minuti. Grazie ħafna, Signora President. Jiena naħseb nistaw naqblu illi xogħol tar-rapporter tax-Shadows issa wasal għal riżultati reali jew qed juri illi l-flus mhux kollox iżda lanqas ma nistgħu naħlu flusna. Naħseb hemm ħafna qsma fejn nistgħu nfadlu aktar. Din id-diskussjoni dwar ir-rata ta' inflazzjoni għal dak li 2.5% dawn ma kollha elementi iżda eh, wara kollox irridu nqisu oqsma partikolari fejn tassew nistgħu nagħmlu tfaddil. Issa dak li huwa essenzjali f'dana kollu u nattama illi segretarju ġenerali jizdan il-punt eh, huwa illi konna dokumentazzjoni meħtieġa sabiex nkunu nistgħu naraw eżattament fejn it-tfaddil huwa possibbli. Mux sempliciment ikonna emendi mis segretarju ġenerali jina sepp li hemm ħafna potenzjal tfaddil issa. Tkellimna dwar dawn id-49 miljon euro. Daw jistgħu ġu trasferiti sa l-2013 u ovvjament tal-verdu nsaqsu x'namlu b'dan il-flus. Jina il għalfat li dan it-tfadil eh, wara kollox hija tajba. Eh, tajjeb li aħna nfadlu l-flus partikolarment fejn jidħol l-IT u anke eh, naraw li għandna sussidi għal gruppi politiċi u għal fondazzjonijiet u allura bdejna, minn tal-inqas bdejna naraw fejn nistgħu nfadlu. Mbagħad ovvjament kien hemm diskussjoni tal-100 miljun euro għaż-żgħażagħ Eh, din hija xi ħaġa li ħadd ma jsepponi, iżda rridhom tu attenti wkoll. Din mhix xi ħaġa li tiġi trattata fir-rapport, eh, din hija xi ħaġa tiġi diskussa ma nistgħux inqisu din il-ħaġa b'mod separat. Minkejja dan, dan huwa bidu tajjeb, promettenti u ifisser li kull ma neħtieġu aktar disċiplina fil-mod kif nonfqu l-flus tagħna u naħseb illi aħna bdejna eh, b'mod tajjeb ħafna bl-appoġġ tal gruppi politiċi kollha. Grazzi ħafna għal ħodor l-Onorevoli Tropel għandha żewġ minuti u nofs. Sinjura President, Sinjuri, hija xaġa tajba li najdu illi f'dawn iż-żminijiet ekonomiċi diffiċli l parlament Ewropew ukoll irid jagħmel kontribut u ħejji ruħu sabiex jagħmel limiti eh, fuq in-nefqa tiegħu anki jekk aħna ovvjament għandna ħafna xogħol x'namlu eh, minħabba il-Trattat eh, ta' Lisbona jien naqbel mal-kelliem kienet xi ħaġa tajba illi l-istimi preliminari mill-buro eh, kienu wis eh, u dina nizlet għal 2.3% zadam xogħol ma zidiet forsi xorta taħt il-livell ta' inflazzjoni, iżda xorta waħda dawn mhux tfaddil, qed innaqsu ir-rata ta' żdida u allura rdu nkunu onesti u ngħidu l-affarijiet eżattament kif huma. Issa għal dak li nġaqsam il-House of European History, jiena naħseb illi il-grupp tagħna jaqbel maġġoranza illi dan huwa servizz ċittadini tal-Ewropa eh, illi huma jitalmu dwar l-istorja tagħhom iżda jeħtieġ li jkollna pjan ta' negozju u li l-kondizzjonijiet kollha li naqblu b'maġġoranza jridu jridu eh, nilħuhom biex bekk aħna nkunu nistgħu nivvotaw dwar dan il-punt għada. Irdi konna politika ta' budget illi tassew isservi r-realtajiet. Jekk irridu dal pjaniet il-ġodda, allura ġala darba se nofqu 60 miljun euro fil-ġejjeni aħna pala ħodor eh, rridu naraw li namlu tfaddil b'nadi oħra u mhux sempliment inżidu rata ta' eh, rata żida. Pereżempju, it-titjiriet fl-Ewropa eh, ma dawx ikunu f'business class għaliex bekk nistgħu nfadlu l-flus u irti konna anki aktar roti għalina u għal eh, personal tana Strasburgu puntiħor. Kienem u kol aġir għarriqi fejn l-intestatura dwar iż-żazax. Iva, nishtiq unuf aktar fuq iż-żazax, iżda dan huwa parti mill-budget tal-Kommissjoni u hemmhekk huwa postu. Dana se joħroġ barra mill-budget, se jinġibet mill-budget tal-Parlament Ewropew. Allura, Eh, il-flus tal-Aġenzija Sigurtà tal-Ikel ukoll li jista' jittieħed. Dan huwa l-messaġġ irridu nibatu liċ ċittadini mill-Parlament le. Dawn l-aġenziji huma importanti qed iwettqu xogħol importanti jridu jkunu vijabbli, jkollhom is-saħħa. U naħseb li l-approċċ allura għandu jkun illi l-flus kun disponibbli għalihom ważgħażagħ. Grazzi. Issa għal ICR e l-Onorevoli Bokros għandu żewġ minuti u nofs. EU leaders are living in a bubble. Mexxejja tal-Unjoni Ewropea qegħdin jgħixu eh, f'bozza ta' dilużjoni. It-tmexxija ta' istituzzjonijiet Ewropej qalu li kriżi ekonomika sa warajna iżda l-affarijiet juru mod ieħor. Eh, Fil-Financial Times rajna l-Europa għanda għazla bejn bailout jew default u dan jfisser illi se jkollna telf kbir. Id-differenza bejn iż-żewġ eh, alternattivi huma kif se naqsmu il-telf. F'każ ta' default eh, bosta banek se jbatu u dawk li jħallsu it-taxxa se jkollhom jerfaw mbagħad il-piżijiet ta' Portugal, Greċja u l-Irlanda u għal dak li għandu xaqsam eh, bailout u ma dawn il-ċittadini dawn il-pajizi li sejħalsu. Issa ngħid illi il-proposta illi nżidu il-budget tal-Parlament 2.3% hija xi ħaġa inaċċettabbli. Ejja morru lura u innaqsu wieħed fil-mija hekk kif issuġġerixxa l-Kummissarju illi konna ovvjament jekk aħna ninżlu taħt ir-rata tal-inflazzjoni tfisser illi nirbħu aktar fiduċa f'termini ta' ċittadini. Hemm ħafna mezzi kif infadlu il-flus għal dawk li ħalsu t-taxxa, kif qalet l-Harvey Truppel ma neħtieġux illi nivvjaġġaw business class fl-Ewropea, hemm emenda eh, mill gwe ħodor u li sijar biex naqsu il-spejjes għal-vjaġġar ma neħtiġux illi ikon għawnek ħafna karozzi għaljin Mercedes-Benz jistennew għawnek ma nibżon il-House of European History. Eddin nitilfu l-kompetitivita tagħna fl-Ewropa u allura xorta waħda aħna tinsiru mużew. Hemm opportunità kbira tfaddil eh, fil-ispejjeż tal-enerġija għaliex m'hemmx kontroll tat-temperatura fl-offiċini tagħna u aħna qegħdin naħlu ħafna enerġija ta' kull sena ukoll eh, possibilità illi nagħmlu ħafna tfaddil fis-sigurtà u fl-IT irridu servizz aħjar l inqas flus. Irridu nirrevedu l-assigurazzjoni tas-saħħa wkoll m'hemm bżonn li jkun hemm aċċess għal dawn id-din l-għażla eh, ġeneruża wisq irridu ikonna prioritajiet pozittivi u negattivi. Ovvjament hemm ħafna elementi pozittivi, iżda il-budgeting għaqli jeħtieġ iż-żewġ elementi speċjalment f'żmien ta' kriżi. Grazzi. Grazie per il gruppo GUE l'onorevole. Grazzi issa s-sur Purtax għal GUE. Żewġ minuti. Grazie tassew, President. Ta' aħna għanna, pala MPs aħna għanna s-seta illi niddeċidu skont is-salarji tagħna u nieħdu deċiżjonijiet fuq il-flejjes li se jintefqu meta nqabdu n-nies. Bejn il-2011 u l-2012 aħna tajna l-fus, nilna l-fusna 3000 fix-xar iktar f'paga. Aħna wkoll niddeċidu kemm flus irridu nagħtu għal nefqa tal-uffiċi tagħna, l-amministrazzjoni tagħna, ta' kif nivvjaġġaw. Għandna għandna seta' assoluta fuq dawn il-kwistjoni. Ġifieri se hija di. Aħna użajna jew abbużajna minn dan il-poter. Aħna konna aqlin jew minnaħa l-oħra konna mhux kapaċi illi nirreżistu għat-tentazzjonijiet illi huma memuża ma' dawn l-istetat. Jiena sempliċement nistaq ngħid illi aħna ma konniex għaqlin xejn. Għaliex fl l aħħar mod nitkam dwar ċifri, qed nitkam dwar etika, qed nitkam dwar politika. Dan huwa dibattitu illi ser jgħid ħafna lil dawk illi fl ħar mill ħar aħna rridu nħassu kontijiet magħhom. Jiena mhix populista, mhux qed ngħid il-politika jaħla ta' ħin, jew nejt li membri tal-parlament jridu jaħdmu bil-dawl tal-xema imma hemm din ir-retorika li għaddejja fil-pajjiżi kollha tagħna u mbagħad aħna rridu nkunu bsin ma nfusna biex eh, nieħdu deċiżjonijiet eh, li għandu x'asmu mal-flejjes u rridu nkunu responsabbli għal dan. Mhux sew illi l-MPs ikun hemm MPs illi qabel qatt ma bdew jivvjaġġaw ħabba xogħol issa bdissaw jibdew jagħmlu affarijiet kollha jinbidlu ħabba ċirkustanzi li suppost qegħdin jinbidlu. Ħafna mid-deċiżjonijiet li qed jieħdu huma ċessivi u stravaganti. Hawnhekk qegħdu ngħidu aħna għandna kuraġġ li nivvotaw favur li nifriżaw din in-nefqa. Kif tista' tkun possibbli li hemm membri tal-Parlament illi ma ma jridu ma jistħux li jinaqsu jiddefendu tnaqqis tal ispensjonijiet u l-miżuri ta' awsterità fil-pażu fil-pajjiżhom ta' stess imma mbagħad meta jiġu għal flus li eh, mislilhom u mbagħad l-austerità eh, eh, tosfor. Grazzi, Signora Andresen. President, il-żieda ta' fil-mija tal-budget li dan il-Parlament talab jitfa dubji fuq il-sens responsabilità tiegħu. Jekk induru l-nid kollha tan-nefqa, inti tista' tara minn 50 sa 100 fil-mira, żieda 50 fil-mija mingħajr ġustifika. Tajba, jiena fil-bidu ta' sessjoni ta' pinnajna tlabt il-Parlament biex ma jivvotax għal-issa fuq il-rapport ta' Fernandez ħabba ma kienx hemm spiegazzjoni ċara bżejjed fuq ċertu konflitti ta' interess, imma għatma ma ta' każi. 2.5 miljoni ġiet tħallsu mingħajr ma kien hemm biżejjed informazzjoni dwarhom. Jidher l-MPs huma malesti illi jaħdmu minn taħt u illi janzi jgħalqu għajnejhom għal ħafna affarijiet u jgħabdu jħalqu li jridu bil-flejes tat-taxxa meta taħlas it aħna irridu nerġgħu nirvedu l-budget kollu tal-2011 u bħalma l-Parlament irid dak irid jieħu l-ikbar nuqqas fil-paga. Grazzi, sadok mux affiljati, Is-sur Hartong għal minuta. Grazzi, xistaw nejdu dwar dan il-budget ta' sena diħla minuta, mux ħafna, imma bżejjed. Dan il-rapport kull ma jagħmel huwa li jitkellem dwar ħafna elementi li tiżid imma mingħajr ma jkun hemm valur miżjud. Aħna tkellimna għandna hawnhekk ħafna proġetti pal pal manna l kawza l-istorja Ewropea u e, komissjoni tal e, komitat tal-budget irid fl-aħħar mill fuq il-finanzjamenti u dan baqa' miexi kif kien jagħmel qabel. U ebda Parlament Nazzjonali kieku ma jaċċetta dan il-mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet ibira. nem kollega Masura li għalli u kien lest illi jitfa' dispożizzjoni il-mandat tiegħu. Jisirdu naraw li fil-fatt dan jiseħ. Iżda jiena nattama li s li jmiss aħna nevitaw il-ħela Anzi, nistama li dawn jiġu blokkati qabel ma jkun ma jintaqnatawx qabel ma jsiru kontroli suratanis. Grazzi mela issa nabdew bil-Sinjura Matera. Grazzi, ringrazzja il-rapporter tal-budget l-Onorevoli Fernandez illi stetta balanċa ħtieġa ta' Segretarja Ġenerali u suġġerimenti ta' Kommissarju Lewandowski illi huma relattivi għal konteniment tal nefqan amministrativa tal-Istituzzjoni Ewropea il-messaċ illi jitjati id-dawn u għal rapport u għal-responsabilità u l-nżombu l-interessi ta' zida minn iktar bax mill-ċifra ta' inflazzjoni. U jina nittama il-Kunsil illi se javaluaw il-proposta tal-rapporter biex innaqsu b'5% għall lenijiet li huma għalġita żgħażagħ hija waħda pożittiva u nittama li nkunu nistaw insibu iktar fondi biex nejnu l-persuni zaza edha li falissa nkunu nistaw u ħafna biex naqsu għom kem jistajkum biex nkunu nistaw natu spinta lejn li nilħu l-strategiji tal-2020 nerġaw innidu il- tkabbir ekonomiku għaliex dan importanti minn għal zazax tagħna biex dawn u dawn imżon li dawn iridu jedukaw ruħom sabiex ikunu jistaw jirrenexxu. Grazzi, Sur Farma, żewġ minuti. Grazzi, Signora President. hemm xi kollegi li huma kontra kull mandu x'aqsam mal-Unjoni Ewropea u l jaraw li dawn jitqaċtu di mhix ħaġa li tista' ġibna, imma dan huwa ċarament populiżmu aħna din u xi ħaġa li aħna nisimgħu il-ħin kollu għal dawk li aħna favur l-Unjoni Ewropea nħossu il-liva hemm żmien illi aħna rridu nirġaw naħsbu ftit dwar l-nef amministrattiva u tamaw li permezz ta' dan ir-rapport aħna mhux se nerċettaw eh, revoluzzjoni li wasal għal budget li jiżdied fejn il-budget nazzjonali u ma' kbar u ċittadini u jridu jħallsu qalet għalhekk. Aħna rridu eh, nimxu bis-serjetà. Ħabrugu għall-ewwel darba Jiena dażmin kollu jina l-parlament, eh, eh, tassew għedin għamlu edin innaqsu l-budget kif suppost, imma aħna jridu nkun iktar strateġiċi fil-mġibatana, u għalek aħna risaqna daw l-emendi għal-grupp tal-SND tal-imot illi bekk ikonna revizjoni strateġika tal-spejjes u tal infit tal-parlament. Aħna nħordu nuru illi aħna edin nejdu nimxu bis-serjetà, aħna irridu naħmu u nirrevedu kollox di kustjoni tal-istorja Ewropea. Ah, hemm ħafna li jitfaw dubju fuq huma huwa xogħol il-Parlament illi dawn iwettqu u proġett ta' dan it-tip iva mela lejja din hija xi ħaġa li wieħed jista' jiġi diskut, jiġi diskutih imma fraħal mill-aħħar ħadd iktar ma tabidu għalih, ma niet din l-idea. Imma ovvjament ikkan imluħ dan irid isir għabbażi ta' prinċipji trasparenti b'responsabilità sħiħa tal-ispejjeż u il- sens ta' kontabilità, ta' responsabilità aħna nridu naraw illi il-Soċjeti Demokratiċi u rapporters intama eh, nkunu nistgħu bejni ta' sabbux nkunu nistgħu nivvantaw dwar l-emendi tagħna sabiex nkunu nistgħu nilqu xi proċess deċiżiv li huwa trasparenti bisħieħ għal dak u biex nkunu nistgħu niżgħu fl-istorja Ewropea. Grazzi, Anrever Farma, għandek żewġ blue cards taċċettuha? Mela, s-njura Hartong. Sur Hartong. Għandi mistoqsija għal kollega tijaj, onorevoli, ma xem ħazin bil-populizmu. Meta inti t-tiqiz illi parlamentari u ma il-leħen tal-poplu. eżis kollega Hartong, il-populizmu, s-soltu, jfisser illi inti mux għattiju b serja tal-affarijiet illi wieħed jaġġixxi b'mod li jabbażat fuq l-istint, bl mux mhux l moħħ U il-kaħna nirraġunaw dak li aħna din namlu hawnhekk, dak għahna namlu fih aħna wkoll irridu naġixxu b'responsabilità. Aħna rridu naslu għal reviżjoni tal-spejjeż amministrativi. huwa iktar faċli wieħed pozizjoni għax jaqbad jitina kontra l-Ewropa u li wieħed irid jaqbad u jżarma kollox bħalma trid dan huwa populiżmu. Grazzi sur Portax. Grazie President. Is-sur farma għandi mistaqsija lik. Il-buro kellu proposta u Ovvjament dan se jwasal għal ċertu um, nuqqassi u tnaqis, tnaqis il-budget. Imma metin qabluħ ma dak li għanna, għanna raw zidat u 75 uh, miljon euro aħna hawnhekk qed naraw sal-ponta tagħna ħirna biss meta qed naħarsu lejn 43 miljun. 340 e, miljon għal amara, 18 miljon għal assistenzi u miljon joħrajn għal kampanji ta' informazzjoni. Għan kompli? No, Mr. Portas, you don't need to continue. Len, dek xalfejt kompli sur Portas jiena bid mija, kina u kol rrit mur ktar li l-minnek, jiena minix kontent illi spiċajna mżida ta' 2.3% nasab jisajna namlu aktar, ma kien kompromess bejn il-Komitat tal-Budget u l-Buro. Imma dan u kol raġuni illa li ġaħna resaqna emenda biex ikonna overview strategiku fuq żmien twila l-ispejjeż tal-Parlament. Naħseb li nistgħu biktar eh, ġestjoni moderna u sforz tajjeb biex nfadlu fuq żmien twil u naħseb li nistgħu nispiċċaw sezzjoni li ħafna ħjar meta niġu għal infiq amministrattiv u hawnhekk ser nisimgħu mill-proposti mis-sur Portax ukoll. Grazie, la parola all'onorevole Haglund. Grazie, l'onorevole Haglund. Grazie mela, nofs. Grazzi, President. Eh, Nek għatna diskussjoni għannimata ħafna, għamqla ħafna, ma di diġa s eh, sena li għaddit il-bicċa ta' xol u kif eh, għal il-kollega mill-SND huwa tajjeb illi konna riflessjoni strateġika fuq żmien twil. Ovvjament, suġġett bħal dan wieħed jista' joqgħod issa joqgħod jitminu l-iktar populista fosna sfortunatament, imma aħna li rridu naraw u nerġaw nirriflettu fuq l-ispejjeż u nil tagħna. U dan xi ħaġa li jrid ikompli fuq żmien twil aħna pal liberali sena li għaddittu anke din is-sena aħna proponejna xi mwedzi ehm, kif wieħed jista' jiffranka. u aħna xtaqna illi kunem hemm ħafna iktar tnaqqis milli kien hemm u tqaċċit milli kien hemm Issa il-Mużew tal-Istorja Ewropea. Naħseb illi ta' min ifakkar illi hawnhekk qed nitkellmu dwar proċess twil li aħna bdejnieh fil-leġislatura preċedenti u li eh, ta' min ikollu votazzjoni minu kontra l-proġett ikollu proġett eh, il-ċans illi semma leħnu imma muħan nihdu xej mill-li noqodu eh, namlu eh, telli għata minnu l-iktar populista unek. Aħjar nardu naraw feħan franka u nfadlu. Grazzi sur Vandalen għal minuta. President, eja fil dal-diskors tijak ekonomiku, inti jasab illi xaġa ġdida li tejt li parlament jifranka, reporter fil-fat jistiden illi kunem ċertu limitazzjoniet, ma muwiex bizzejiet aħna għanna budget illi taf xi għanna 2.3 fil-mija. Imma di mish ħaġa li trid tara l-Kommissjoni u laqgħet tara eh, il-Kunsill eh, u li kunem dan il-frankar ta' ftit perċentwal. Aħna għamilniħ kollu l-passat, aħna deċidejna vera u dan il-Mużew tal-Istorja Ewropea, ma somma di deċiżjoni tista' tibdel. Verija ma naqgħodux nitkellmu dwar dan il-proġett li huwa ħella ta' miljuni. Ejja naħsbu iktar dwar fatt li aħna kull xar qegħdin nirċievu eluf ta' euro għall-ispejjeż innof u aħna mingħajr ma noqogħdu niġġustifikawhom. Għalhekk ejja nikkontrollaw aħjar hawnhekk aħna nistgħu nfadlu ħafna aktar. Grazie, la porra... Grazzi, Issur Ferreira al minuta. Grazzi. Għana diskutejna ħafna rigward tal dawn il-pagi u privileġi li għandhom il-MPs, imma eh, il-kontra għal-bicċa kbira, ħna votajna kontra il-status finanzjarju tal-parlamenti tal-parlamentari tal-Parlament Ewropew għalix f'xi pajjiżi eh, il-paga irdupjat. U bażikament hawnhekk eh, il-prinċipju waqa' li hemm l-eżistenza tar-rabta tal-paga mal-rabta tal-paga tal-ċittadin medju tal pajjiż tiegħu u l-fatt li din il-ħaġa m'għadix teżisti għal xi ħaġa negattiva għaliex ifisser il-demokrazija m'għadix hemm eh, minn dan id-distank bejn ir-rappreżentant u min qed jirrappreżentah Eh, eh, u l-poplu ti eh, suppost ti prezenta. U aħna irridu Naraw kif ħanneħu dawn l-effetti mhux aħjar nerġgħu nirrevedu dak li qegħdin jieħdu dawn il-membri parlamentari, rrid ngħid li aħna maħnin qed naraw fl-emendi aħna mhux naraw l-għaliex hemm dawn l-emendi li suppost qegħdin jitkellmu dwar it-tfaddil Eh, li joħolqu iktar iktar eh, favur il-politika Ewropea ma mhux qed jinjaġitu kasom. Grazzi President Onorevoli kollegi. Il-revizjoni fuq il-budget Ewropew għas-sena tal-2012 jitkellem sew dwar il-ħtieġa illi provaw nifrankaw. U il-kompromessi li l-ħakna jidher li waċċetta billi fil-fatt zidna 3% li huwa taħt l-inflazzjoni li aħna bassarna ġifiri teoretikament suppost ħan nifrankaw iżda xorta aħna din il-bot mit-talba tal-Komitat tal-Budget illi kien talab illi hemmhekk dawn irid ikun hemm biss wieħed fil-mija li um, xi wħud irnexxielhom nħallu barra dan din iż-żieda li ħafna minna ġustifikata mill-attribuzzjonijiet ta' wara Lisbona u nixtieq ukoll nitkellem dwar din il-Mużew tal-Storja Ewropea. Hawnhekk kien hemm ħafna foljetti rigward dan il-mużew ma rigward il-rigward mhux biss kif ħaj jitwaqqaf imma kif ħajġi ġestit, nasab assurda l-kif dan il-moment aħna nistgħu naħsbu li ninvestu eh, xiren 20 ta' eluf ta' miljuni ta' euro euro f'proġett illi assolutament mhuwiex f'waqtu u floku. Grazzi is-Sur Vertman, minuta u nofs. Grazzi tassew, Sinjura President, kollegi. Em, krizi kontinua ekonomika f'pajjiżna, iżda il-budget tagħna huwa kif inhu. Il-proġett tal-istituzzjonijiet kollha qed jiżdied, qed jiżdiedu minħabba tkabbir, minħabba ta' tal-Lisbona, dejjem qed jiżdiedu. Għalhekk naħseb illi it-frankar hawnhekk għandha tkun priorità għalina. Importanti illi l-Unjoni Ewropea tissaħħaħ il-politika tal-impjegati u tipprova tneħ tnaqqas il-missjonijiet eh, esterni jina napoġi dak li għallu sekretar ġenerali proposta taħħom biex inkomplu naħdmu fuq il-politika fuq il-parti ambientali ta' dawn l-istituzzjonijiet u l-politika ambientali jaħtama illi il-Parlament Ewropew ser jisokta fil- ġida tijaw biex jħares il-sovranità tal-persuni, tal-poplu. E Ovvijament il-budget għandu l-relati pozittiv. Iżda jiena naħseb ukoll li ħaġa tajba illi jingħataw jingħata aktar informazzjoni tajba li l-awtoritajiet tal-baġit inħoss illi eh, irrid ikun hemm trasparenza sieħa fuq il-punti kollha. Issa sur Rubik għal żewġ minuti. Grazzi, Signor President. Alina il-budget hija sfida ta' kull sena minnaħa aħna rridu ma nofqux iż-żejjed. Minnaħa l-oħra, irridu nżaw flus mod effiċenti. Messa ma titkellmu dwar effiċenza, naħseb li hemm ħafna li fadal xi jsir hawnhekk. Aħna nagħmlu tajjeb jekk inħarsu lejn proposti għal titjib fil-uffiċċji tagħna stess biex il-membri u l-impjegati jikunu jistaw jresqu proposti biex jizidu l-effiċenza. Naħa l-oħra minħabba trattat tal-Lisbona aħna u koll irridu sa naħdmu flimkien ma' ministri li għandhom ħafna rizorsi għan fitat membri taħħom li għandhom staff taħħom specialista eh, mu rizorsi taħħom kolla privati x'għandhom imma irridu narfu li daw għandhom il-flejs xjonfqu fuq il kustjoni ta' komunikazzjoni. Aħna rridu nkunu nistgħu nonfquhom biex intejbu wkoll il-komunikazzjoni tagħna. Fl-Ewropa, aħna fil-Parlament Ewropew responsabbli għal Eh, li l-responsabli li nwasslu l-messaġġ u nwasslu dak li huwa utli eh, għaċ-ċittadini tagħna fil-rigward ta' kollu li jsir hawnhekk fil-Parlament, enerġija, kompetizzjoni, l-ambjent, politika soċjali, dawn kollha ma kwistjonijiet importanti ferm u huma tali li l-Parlament jeħtieġ ir-riżorsi siwja. Xita nixtaw ngħidu dwar il-samam eh, fissi. U hawnhekk ukoll nistgħu frangaw. Kulħat iħoss il jista jaqbatu juhu il-klassi ekonomi fuq l-aeroplan mela ek għandu jagħmel. Jien naħseb li aħna nistgħu niddeċidu li nfusna kemm għandna xogħol, kemm irridu nikkomunikaw mod effettiv ċittadini tagħna u dan għandna ndaħluh fil-diskrezzjoni li għandhom l-istati membri fuq x'għandhom x'jaqsmu. Dak li huwa importanti huwa li nikkomunikaw dak li aħna qegħdin nagħmlu huwa ta' benefiċċju. Jus Gejer jenna mis il-lebto parakalo jtollogo. L-Onorevoli Gejer għal minuta u nofs. Grazzi ta' sew, Sr. President, kollegi. Wara li smajt dan id-dibattitu dwar id-dar tal-istorja Ewropej, dalli hemm żewġ naħat dawk in-nies budġetarji li huma voluti fid-dibattitu llum u qed jikkritikaw dan il-proġett minnaħa naħa u mbagħad il-bqija min-naħa l-oħra. X'ingħidu dwar id-dar tal-istorja Ewropea? Din illa tiġi kritikata għal bosta kwistjonijiet li mhumiex marbuta ma' dan. Id-Daily Telegraph għalet li għanda dokumenti illi jippruvaw juru illi l-ispejjeż tal sa' 137 miljon euro. Jiena nixtieq nistaqsi li Daily Telegraph biex jiġi fil-Kumitat tal-Budget u jatuna dawn il-figuri, resquna dawn il-figuri. Aħna eh, huma qegħdin jitolbu trasparenza minn għandna u forsi jistgħu jkunu trasparenti huma magħna wkoll. Xi tfisser l-integrazzjoni Ewropea għan-nies? il-Parlament għandu għalfejn ikollu mużew u jmexxi, ma naħsibx aħna fl-essendi għandna żewġ idea ċari dwar dan aħna irridu pjan ta' negozju għal proġett u t-tieni net irridu li l-ispejjeż kollha jiġu iċċarati. Aħna irridu nevitaw illi ikunem eh, doppjament tarwoli. Grazzi. L-Onorevoli Jensen għal-minuta. Jina kolli xtiqnejt ħaġa dwar dan il-mużew. Għalli bla dubju ta' xejn u għaffaqtu il-parlament ikollu ġestjoni ta' dan il-mużew. Iżda u aħjar li konna strutturi aħjar għal min jiġi jżur il-parlament anka ġewwa Brussell U il-Mużew tal-Istorja Ewropea huwa parti integranti minn dan kollu. Parti kbira mill-grupp hija favur din l-inizjattiva. Iżda aħna naqblu wkoll ma dak illi għallu soċjalisti aħna rridu aktar trasparenza, nkunu aktar diretti biex inkunu nafu għax iġdiħlin. Xser tkun is-sitwazzjoni ekonomika l-ispejjeż tal-ġestjoni fil-ġejjeni. fil ġejjeni fil Iżda l-idea minna nifisa hija idea valida. Jiena nappoġġa bla dubju ta' xejn, iżda irdin kun naf dan x'implika f'termini ekonomiċi fuq medda twila ta' żmien. Grazzi tal-li zammejt mal-ħin. Issa għanna l-onorevoli Kelly għazax minuti, kjoġbu. Jina naħseb illi l-budgets palissa ser ikunu kontroversjali minħabba l-waqt li għet nitkelmu dwarhom l-iktar hawnhekk fil-Parlament Ewropew, iżda fl-istess waqt irid jingħad illi kulħadd għandu l-opportunità tiegħu biex jitkellem hawnhekk u kulħadd jista' jesprimi l-femmit tiegħu. Dinja s-saħħa tal-Parlament Ewropew, kulħadd jista' jiġi hawnhekk jisemma leħnu jagħmel punt tiegħu u jinstema. Issa dwar il-budget aħna ninsabu f'sitwazzjoni mwera b'mod ekonomiku u kull żieda mm, sejra tiġi mifhuma ħażina U dan wieħed jista' jifmu sa ċertu punt. Iżda, konklużjoni hawnhekk hija illi hemm zieda ta' 2.3 fil-mija meta qed nistennew l-inflazzjoni tkun ta' 2.8 fil-mija l-punt liħor. L-Unjoni Ewropea trid titratta xi ħaġa marbuta ma' 27 stat membru. Iżda ċertu pajjiżi l-iktar il-pajjiż tiegħi qed jisofri ħafna palissa u jinadni ġej mill-laqa mal-Kummissarju Ren, nixtieq nirringrazzjah U situazzjoni bħal din, in-nies ma jkunux jistgħu jifmu kull tip ta' żieda tkun xi tkun anke jekk tkun inqas mill-inflazzjoni. Ikunu xikunu l-affarijiet, naħseb li nagħmlu deċiżjonijiet ġenerali, irridu naqdu dmirna, aħna se naraw tkabbir, dak li għandu xaqsam MEPs addizzjonali wara trattat ta' Lisbona. U punt li nixtieq nagħmel qabel nikkonkludi huwa illi dan kollu ifakkarni fil-punt illi ilu jagħmel President Barroso. Ġifiri illi għandna bżonn ta' diskussjoni dwar ir rizorsi propri, l-own resources, u dwar il-project bonds. Għaliex aktar ma jkollha eh, finanzi indipendenti l-Unjoni Ewropea, inqas ma jkunu kontroversjali l-budgets u inqas se nitorbon l-Istati membri. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-irdu nimxu ma dak illi għallinna il-President Barroso, grazzi tassew. Grazzi. L-Onorevoli Gebrandi, minuta kjoġbok. Grazzi tassew, jena għawnek għet nirrapprezenta l-partit l-aktar li segwi l-Europa għawnek. Jena naħseb li f'dan iż-żminijiet diffiċli fuq il-livell ekonomiku irdu jkunu prudenti ħafna u naġixxu bċertu awsterità fil-rigward tal-budget tagħna. Jiena meraviljat ħafna bil-proposta ta' aktar minn 5%. Iżda segretarju ġenerali mhux preżenti hawnhekk xtaqt li kieku kien preżenti xtaqt infakru punt numru 6 ta' riżoluzzjoni fejn huwa jistaqsi lis-servizzi biex jaraw fejn jistgħu jiffrankaw. Dan irrit jiġri sal-ewwel ta' Lulju ta' din is-sena biex inkunu nistgħu ta' bilħaq nifranka u fl-aħħar nett jiena nixtieq innidi appell il kollegi li huma favur l-Ewropa ejjew ma nagħtux armi lil dawk li huma kontra l-Ewropa biex ikunu jistgħu jagħmlu l-attakk tagħhom. Aħna neħtieġu Ewropa aktar b'saħħitha. L-Onorevoli Gariga Poledo żewġ minuti. Nixtieq nifraħ li rapporter Fernandez. Nixtieq Nirringrazzja wkoll il-kollega Gerbrandi. Il-klim tiegħu kienu f'waqthom. Dan huwa proġett prudenti skont ma talbet il-Kommissjoni l-Kunsill qed inżommu limitu tal-20 fil-mija. U qegħdin ukoll nkunu f'konformità mal-Gentleman's Agreement. Il-koll nitkellmu dwar frankaris tal koll għandna prioritajiet komuni, aħna bħala deputati irdu ntejbu il-produzzjoni tal-leġislazzjoni, irridu nwieġbu għal priorità tat trattat ta' Lisbona qed niġu mitluba biex nagħmlu ħidma aktar professjonali fil-kodeċiżjoni qed jitolbuna aktar laqat, aktar sikurezza interna, aktar sforzi fil-komunikazzjoni tagħna. Networks ta' informazzjoni aħjar dan kollu jrid jiġi finanzjatu xek. U għalhekk irridu nimxu mal-ftejjemiet dak li għandu xaqsam il-bini wkoll. Issa l-affarijiet ma jaħdmux hekk jekk aħna responsabbli rridu naċċettawhom dan l-affarijiet zazax. Għalli xanda tkun polemika, il-żazax huma ħtieġa ġewwa pajjiżi għandu 50% ta' għad fost iż-żazax mit miljun euro li l-politika ta' żazax ma solvix il-problemi iżda twieġeb għal prioritajiet tal-Parlament. Li nitrasferixxu dawn il-flejjes mill-headline 5 għal headline wieħed għajja xi ħaġa li tista' toħloq polemika u nistgħu ngħidu kif diġà ntqal illi dan imur kontra il-proċedura tal-budget. Iżda aħna istituzzjoni ħajja aħna irdu nadattaw ruħna għal ħtiġijiet tal-mument. M'hemmx ħtieġa kbira illi ma solvix il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Din hija l-priorità ta' kulħadd u jien ser nivvota favur wara kollox, ser nivvota favur id-dar tal-istorja Ewropea, d-dar komuni. Grazzi u issa kalima li jmiss. kasvu on huomattavasti helpompi. Grazzi. Iż-żieda permezz ta' 2.3% hija iktar faċli biex niġġustifikaw l oriġinali il-Parlament Ewropew għandu bżon li jikritika jillu nifsu fil-proċedura tal-budget u danijiet imsemmi fil-rapport u għanna nsegwuħ din, din il-linja. Naħseb li u importanti għalina li niprovaw eh, nikzbu eh, li nifrankaw fl-affarijiet zar, per eżempju eh, fil-detergent li nsalvaw għakollu kollox sew imma għanna nkunu ftit iktar għanna nimmiraw iktar mill-li sempliciment nifrankaw is-sapun sena ilu l-Parlament vota biex nitrasformaw sessjoni ta' ġunju, sessjoni tal-ħarif anzi biex ma nkunux nistaw biex ma nivjaġġawx u dajjena u il-President ħaditlu l-kelma u issa nibdew il-keġdijaj u issa il-kelma eh, għal erba kollegi għal minuta kull wieħed il għaliex qegħdin tard u issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Zenkin għal minuta waħda. Grazzi. Fil-budget tal-Parlament kien hemm pożizzjoni importanti u anka l-futur daw se jkunu il-budget tat-trasport 27 stat membru jiltaqaw fi Brussell u fi Strasburgu. U l-ispejjeż ta' dan it-trasport kollu tad deputati u l-ħaddiema ikunu ma' 100 miljun euro fis-sena. Wieħed jista' jfittex biex jagħmel ftit tifdil u nifrankaw minn din l-ispiża. Kisem dejjem nitkellmu fuq għadi, ma nafx biex għaliex għal biljetti tal-ajru nħallsu l-istess eh, inħassu l-istess prezz għal dawk illi jivvjaġġaw b'mod sporadiku u allura eh, aħna bħala parlament għandna nagħmlu diskussjonijiet mal-aġenti u mal-kumpaniji tal-ivvjaġġar biex niksbu xi u biex nifrankaw xi flus anka dejjem fl-istati membri jkun hemm bejn l-20-30% ta' ta' tfaddil. Grazzi il-kellim li jmiss. Grazzi, kollegi, il-rapport li qed niddiskutu jitkellem f'numru 17 u 18 fuq id-dar tal-istorja Ewropea l proposta hawnhekk huwa li noħolqu riservi għall ispejjeż eh, ta' matul dal-proġett. F'kapitlu 10 wieħed dinja riserva għal spejjes li wieħed ma jomx. Issa jina ma nafx jekk dal-proġett jistax nistawx narax bħala proġett sensibli, ma kontet nitkellem, kontet nisma dawk ta' qablu qabli u qalu li hemm estm kbir f'dak għandu xaqsam ma l-ispiża ta' din id-dar ta' storja Ewropea. Jien ma tantx nista' nifhem fuq l-idea għaliex għandna nagħmlu dinni l kim sejħa dar waqt dil kriżi li għaddejjin minna l-ċittadini xħa jaħsbu fuq għadin. Jaħsbu li qegħdin qegħdin e, naħlu l flus ta' dawk li ħalsu t-taxxa. Jien naħseb li għandna allura nipposponuha grazzi u issa l-kelma mill-kelma li jmissa minuta waħda. Signora President, Waħda nixtieq nenfasizza f'dan ir-rapport l-ambizzjoni li nkunu iktar effiċjenti u biex namlu iktar tifdil firdan u nifrankaw fl-istituzzjoni fil-dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Fi żmien meta ħafna nies fl-Unjoni Ewropea tilfu l-impjiegi tagħhom, il-budgets tagħna huma kwistjonijiet sensitivi ħafna. Allura, hemm bżonn li jkollna regoli stretti ħafna. biex nassiguraw ruħna illi il-flus e, jintużaw sew anka bluzu tal-video conference, video conferencing huwa taħtieġa biex nifrankaw il-flus. U hemm bżonn li nagħmlu progress dan ir-rigward. forsi anka għanna insibu biex nifrankaw eh, fil-xol tal-komitat. Jien nixtieq eh, eh, nitkellem dwar kooperazzjoni li hemm fil-uffiċċju tal-Presidenzi u l-uffiċċju tal-Budgets li jagħmilha possibbli biex naslu għal bil f'dak li għandu x'jaqsam ma' dħul u l-infieq u bil-idea tal-2012. Dan id-dibattitu għandna proposta dwar il-5.2% eh, eh, prezzijiet ola u dawn huma 2.3% eh, ola minn ta' qabel. Naħseb huwa importanti l-idea ta' trasferiment ta' 100 miljun euro li jkunu indirizzati li ħtiġijiet ta' zazax dan huwa taħtieġa wkoll eh, tal-budget dak kan rixta ma' edukazzjoni, preparazzjoni għax-xogħol fost iż-żgħażagħ. Fl-aħħar nixtieq ngħid li nispera li l-budget tal-2012 jagħmilha possibbli biex aħna nipperfezzjonaw ir-risorsi tagħna. U fejn imorru. Grazzi ħafna. Grazzi. Onorevli manka kjoġbok. Mm. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja r rapporter għal dan ir rapport verament eċċellenti daw kollha preżenti u li tkellmu llum semmew xuħut mid problemi u l-soluzzjoni potenzjali li jem, imma għanna bżon soluzzjoni tajba. U li ma nuqodux infittxu il-problemi imma nħarsu lejn l-entita kollha sħiħat ta' dar rapport. kważi isu qegħdin naraw ir-riski eh, minn para l-Parlament u skont dan eh, l-awditjar dal-istudju sar u ħareġ li huwa eh, pożittiv dar-rapport u għalhekk nixtieq li l-emenda tkun appoġġjata li l-Parlament iħares lejn dak li qed isir isu minn barra u narawx qegħdin nagħmlu. Dan intqal illi dawn l-ispejjeż għandna nirreveduhom fil-futur. Grazzi ħafna, kellim li jmiss. Marines. Grazzi. Grazzi, Signora President ninsabu f-situazzjoni eh, diffiċli ekonomikament, għanna nużaw il-budget tal-Parlament Ewropew b'mod effiċenti ħafna. U spejjes għal-Parlament fl-2012 għandhom jizdidu bitnej pont wieħed 3% ntqal u dan huwa differenti wkoll mill-rata tal-inflazzjoni. Għanna nużaw proċeduri bsin f'dan ir-rigward u għanna nintroduċu sistema ta' kontrolli multijanwali għana namlu sforzi gbar biex namlu mill-aħjar, mill-użu ta' sistemi ta' amministrazzjoni fil-parlament, nużaw il-rizorsi umani b'mod effiċenti u b'dan il-mod nkun għedin nifrankaw il-flus ta' dak li ta' minna ħalla zittaxa u nużaw il-budget u l-ispejjeż tal-parlament mod sew. Grazzi ħafna, grazzi. U issa d diskussjoni, issa għandu l-kelma ir-relatur. Grazzi ħafna, Sinjora President. L-ewwel naħseb importanti li natukom eh, tħullu nefqa tal-ispejjeż tal-istituzzjonijiet kollha u dan ta' 6% mem lebda budget fl-istituzzjoni Ewropea fl-ebda stat membru illi għandu Eh, proporzjon eh, daqshekk baxx fuq li huwa li jmur għall-amministrazzjoni. Issa l-Parlament Ewropew għandu seta' ġodda għandna 27 stat membru, eh, trattat ta' Lisbona daħlet fis-seħħ u dan ħajġib 18 membru iżjed fir dan il-Parlament. U dan ifisser kollu spiża iżjed iżjed spiża. Imma l-verità hija illi għandna verament tnaqqis fil-budget li huwa kfer minqas mir-rata ta' inflazzjoni. Punt ieħor, aħna lkoll nafu l-inizjattiva ġejja mill-Kummissjoni, il-Kunsill irid jgħaddihom jaqbel magħhom b'mod unanimu, ma hu importanti li nibatu sinjal, messaġġ u l-appropriazzjoni f'da suġġett huwa li l-amministrazzjoni huwa illi għanna mal-180 miljon euro taħt kategorija 5 f'dak għandu xaqsam mal-amministrazzjoni tal-Parlament. Dawn huma kollha salari tal-Parlamenti. Il-Parlament Ewropew m'għandux is-seta biex jibda li salari, is-salari huma ġornati fuq proposta mill-Kummissjoni minnaħat tal-Kunsill. Imma il-proposta il tal-Kommissjoni mhijiex punt 8% bħalissa biex naġġornaw is-salarji Is-salari u koll għandhom xaħf dak li għandu xaqsam li s-lekkim si statut tal-membri. Iġifiri dan ikun jisu bħal salarju ta' imħallef fil-qorti tal-ġustizja. Allura, mux bizzet jikollok il-parlament biss biex inti tibda li salarju ta' membru parlamentari, irrit kollok il-konsil u l-kommissjoni u koll li jitħlu fija. U hemm l-artiklu 232 tal-trattat Grazzi ħafna, issa mistoqsi hemm mistoqsi, offerta ta' mistoqsija. Taċċetta Iva, kjoġbok. Beg, Zemino Fernandez, sobre isto do Sur Fernandez fuq il-kwistjoni tas salarji. Huwa ċar li l-Parlament jista' jieħu l-inizjattiva li jressaq proposta l bidla fl-istatu tal-membri tagħha dinja regolament li ġiet approvata minn din il-Kamra għalhekk din il-Kamra tista' tibdilha. Ma dan kollu hemm ħafna passi istituzzjonali involuti il-fattu li biss is-salari qegħdin fl-indiċi għal żidiet deċiżi mill-gvernijiet iżda l-ispejjeż l-oħra kollha li huma konsiderevoli huma kwistjoni għal din kamra u għal ħadd iktar. Tixtieq tirrispondi 30 sekonda. Grazzi, Sinjor President. Naġġornaw salar kif qal is-Sur Poltex mhijiex fil-kompetenza ta' din kamra li huwa għaliex ma jagħmilx sens fil-budget ta' dan it-tip li nitkellmu fuq ifriżar ta' salarji jagħmel sens nagħmlu proposta pereżempju biex niblu l-istatut tal-membri, forsi jagħmel ukoll sens li niblu regolament 31 tal-Komunità Ewropea, partikolarment artiklu 64, iżda li ma jagħmel sens u għalli nippruvaw f'din il-Kamra li nipretendu li l-membru qed jagħtu lilhom infushom żieda meta din mhijiex possibbli u tkun illegali u dan ikun mod li nqarqu bin-nies li qed jisimgħuna. Grazzi. Sinjuri d-dibattitu fuq dan punt innala il-voti sirada f'nofsinhar. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda